ma kena nistennew xi oħrajn u għalhekk se nibdew kemm kemm minuti tard. Nixtieq ngħid fl-okkażjoni tal-ġurnata li qed nikkommemoraw l vittmi ta' terrorizmu nixtieq ngħid xi ftit kliem dwar dan is-suġġett. Tal-ħames darba qed nimmarkaw din il-ġurnata għal vittmi tat terrorizmu huwa hija jum illi rridu niftakru dejjem għaliex jeħtieġ niftakru dawn il-vittmi innoċenti tat terrorizmu. Fil-fatt, żewġ soldati sfaw vittma fil-Irlanda ta' fuq attakkati mill-Real IRA u Antrim u u fil-fat kienem pulizija li ġi eh, li għatlu dan kien pulizija mizzewġ bitfall u dan l barbariku ta' terrorizmu għal darboħra kisser familja għal kollox u kawza ħafna dbatija. il bira kienem 10 persuni mill-inqas li mietu bħala riżultat ta' attak bil-bombi f'xi Sri Lanka u fil-fat ħafna oħrajn huma għadhom eh, eh, midruba serjament u nishti għalek nesprimi il-rabja tagħna għal daw l-attakki kontra persuni innoċenti u nishti nsemmi il-nati il-kondoljanzi tiegħi sinċeri għal dawk eh, l-eżis li tilfu l-eżis tagħhom. Nixtieq nifakkar dawn il-vitmi jidirli li għanna in nsemmu ċar il-pozizjoni tagħna dwar it-terrorizmu nikkondennaw blak għawa possibbli kull qatt ta' terrorizmu li jista' jwassal għal mewt u għall imwiet u għal eh, eh, eh, erda tal-familji. Nikkondenna nikkondannaw kif et id-dinjità umana qed tiġi attakkata kontinwament u dawna l attakki ta' terrorizmizmu huma attakki kontra il-libertà u demokrazija <clears throat> u dana jħassar il-valuri tagħna fil-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna marbutin bil-valuri tal-libertà u ta' demokrazija u dana jista' kawza dbatija enormi u ġieħ kbir u ma nistawx nippermettu li soċjetajiet demokratiċi ġew miksura, il-terrorizmu huwa reat kbir u mannix inċedu dwaru għalix inwarbu il-valuri demokratiċi u sikurta tal-komunità internazzjonali. Tirrappreżenta terrorizmu jirrapprezenta attak dirett fuq iċ-ċittadini u fuq kull wieħed u minna għalhekk il-Parlament Ewropew għandu rwol attiv fil-ġlieda kontra terrorizmu u biex jagħti l-appoġġ l vittmi ta' attakki terroristiċi. Ma nistgħu qatt nirrepetu bizzejiet li m'hemm l-ebda tip ta' ġustifikazzjoni għal terrorizmu u għal din ir-raġuni jeħtieġ nsegwu il-ġlida tagħna kontra il-ġlida tagħna kontra terrorizmu u naħdmu għawa kbira għal stat ta' dritt biex is-solidarità tmur lejn il-vittmi ta' terrorizmu u dawn illi mietu madwar id-dinja kollha. Biex nixtieq nosservaw minuta ta' silenzju għal dawn il-vittmi ta' eh, l-Irlanda fuq u ta' Sri Lanka. Ich danke Ihnen. Grazzi ħafna, eżis kollegi, 30 sena ilu, fis-16 ta' marzu tal-1979, wieħed mill-fundaturi tal-proġett Ewropew Jean Monnet miet u fil-kommemorazzjoni ta' dan l-anniversarju nixtieq najt illi jeħtieġ nirringrazzjah tax-xogħol li għamel tul ħajtu għal ġib tal-Ewropa. Għaliex rajna l-isforzi enormi fil-passat għax flimkien ma' Robert Schumann u kien strumentali biex daħlu eh, fil-Unjoni Ewropea Franzu u l-Germania u biex ħolo komunità ta' fiduċa bejn il-popli Ewropej. U issa fil-bidu tal- eh, seklu 21 il-prinċipi ta' xarmone huma biex naslu għall-għanijiet tagħna kull ħaġa hija relevanti u l-passat huwa xhieda ta' li qed ngħixu llum u għalhekk jeħtieġ naraw l-isfidi tal-lum speċjalment dwar tibdil fil-klima u jeħtieġ nikkoperaw iktar flimkien ħalli niddefendu b'mod proattiv l-interessi ta' dinja kollha. Xemmon kien jaraf dan il-trattat ta' Lisbona għaliex twassal għal iktar demokrazija u jidir li illi trattat ta' Lisbona se wassal il-familja tal-Unjoni Ewropea fit-seklu 21 tas-sew u l-Kumitat ta' azzjoni li waqqaf ġammone għal Ewropa maquda kien jipproponi elezzjonijiet diretti fil-Parlament Ewropew u minn dumiet ġammone u bil-kabbir tal-dimensjoni parlamentari dina kontinuament eh, wasalna għalija u għalek għanna nirringrazzjaw lil ġammone Ewropew mill-akbar għalix biddel il-bot tassib fl-Europa kollha u xogħlu kellu impatt fuq il-ħajjiet ta' kull ċittadin Ewropew. U għalhekk f'dan l-anniversarju huwa ħaġa tajba li nfakruh u l-xogħol ta' ġammone għadu ma spiċċax u għalhekk jeħtieġ inkomplu nimxu l-qudiem biex nagħdu l kontinentana jeħtieġ inkomplu dan ix-xogħol siwi li kien beda. U għalhekk nixtieq ngħaddi issa il-mikrofonu lill-President tal-Kummissjoni. Sur President, Signori Deputati, il-vantaġġ ta' kull pajis stat